Ah, eh, eh, kif ikonna dokumenti ta' leġislazzjoni konkreti lest illi naqsamon fil imkien ma'kom. Grazzi tassew. Grazzi, sur kummissarju. L-intervent nal u din diskussjoni, il-punt li jmiss fuq l-agenda issa huwa dwar mistoqsija orali oħra lill-Kummissjoni dwar il ftajim kummerċjali dwar il ġida kontra l-falsifikar. Nixtieq nilqa lill kummissarju Karel de Gucht. L-ewwel ħaġa ser jitkellmu dawk li faslu l-mistoqsija għaw sitt awturi. L-ewwel li ser jitkellem huwa l-onorevoli xliter għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. L-istituzzjonijiet kollha jridu jiddefendu r wol tagħhom. il-Parlament huwa l-gwardjan ta' trattat. Imma f'dan il-każ għaw il-prinċipju ta' trasparenza ta' drittijiet tal-bniedem li rridu niddefenduhom jekk aħna ma jkollniex aċċess għad dokumenti. Mela allura l-istituzzjonijiet mhux ser jaqdu d-dmirhom ir-rwol tagħhom u ser t tweġiba liċ-ċittadini. Il-Kummissarju fi tiegħu qal illi il-Parlament kien se jkollu aċċess għad dokumenti daqs kif għandu l-Kunsill bl-istess motu manjera. Il-Parlament qed jistenni il kummissarju eh, iżomm il-weda tiegħu. Iċ-ċittadini diġà għandhom problemi għaliex hemm xi restrizzjonijiet, xi projbizzjonijiet ta' drittijiet tagħhom. Dan għaliex l-istituzzjonijiet Ewropej ma jiggarantux it-trasparenza meħtieġa għalhekk wasal iż-żmien illi nkunu trasparenti. Huwa meħtieġ illi l-Unjoni tagħti tifsira tal-kundizzjonijiet ta' din it-trasparenza. Fl-istess waqt tiddefendi drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali. Irridu niggarantixxu libertà. Irridu inneħu darba l dejjem din ir-restrizzjoni dak li għandu x'jaqsam il-libertà. Għaliex hekk biss nistgħu niġġieldu aħjar kontra kriminalità. Hija xi ħaġa li mhijiex aċċettata sitwazzjoni bħal din wara bibin maluqa, aħna għedin nistaqsu l-Komissjoni il-kontenut ta' dokumenti importanti li dwarhom aħna rridu nieħdu deċiżjonijiet. Issa hemm il-mod elettroniku u s-sistema ta' sanzjonijiet xorta waħda ma taħdimx. Illum aħna qegħdin nistennew illi intom ta' bilħaq tweduna trasparenza dwar il fejm akta. Għaliex jekk le ser ngħaddu għal qorti. Grazzi, issa l-onorveri Kaspar żewġ minuti. Kollegi, sur kummissarju li falsifikal, kontrabandu, dawn huma dawn iħolqu problema kbira kemm għall-Unjoni kif ukoll għall-Istati Membri individwali. Dan huwa problem din hija problema wkoll għall-imprendituri, għall-ħaddiema, għall-konsumaturi illi dejjem eh, eh, qegħdin jiġu invażi bi prodotti falsifikati dan jammon tal-250 biljun euro is-suq tal-falsifikar. Eh, nitkellmu per eżempju dwar il-prodotti eh, farmaceutiċi. Jew il-pillola kontra l-abort fejn il-marad dan hawnhekk qed jitratta dwar kwistjoni ta' ħajja u mewt. Mu ma jistax ikun illi ġew konfiskati 800.000 eh, ħaġa fil-frontieri tal-Unjoni. Din hija xi ħaġa ta' sew riskjuża ħafna mill-affarijiet jiġu miċ-Ċina. Irridu nintervjenu hawnhekk. Il-problema tinsab fit-Trattat ta' Lisbona li daħal fis-seħ Diċembru inna ninnegozjaw tliet snin dwar l-akta fil-passat ma konniex daqshekk marbuta imma fil-ġejjeni jekk irridu nkunu. Jiena nixtieq li fil-ġimgħat li ġejjin, fix-xogħol li ġejjin, ikun hemm aktar trasparenza f'dan is-settur, ikun hemm aċċess għad-data illi tgħidilna e, fejn jinsabu dawn in-negozjati u x'inhi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. In-negozjati jridu jibqgħu għaddejjin għandna bżonn ta' konklużjoni ta' dan il-ftehim, ta' konklużjoni pożittiva, tkun konsiderazzjoni l-punt di vista ta' bosta gruppi Jiena nittama li dan ikun dejjem fl-interess ta' min ħaddem eh, tal-ħaddiema stess tal-konsumatur li naslu għal ftejim għaliex aħna għandna ta' bilħaq bżonnu dan il-ftejim. Urdu nżommu dejjem f'moħħna ilek jikomuniteħ. Langewur, kettu jixfir perzben. Grazafna, is-sur Lenga żewġ minuti u nofs. Grazafna, President, Kummissarju. Jiena għandi tlet domandi. L-ewwel net. Għalfej m'għandniex trasparenza anka jekk iċ l tal-Lisbona daħal fis-seħ sa mill-ewwel ta' Diċembru li għadda u sa minn frar aħna kellna ftehim interistituzzjonali mal-Kummissjoni. Allura jiena ma nistax nifhem għala il-Kunsill qiegħed sempliċement iħares ikun osservatur fir rigward ta' negozjati u mhux qed jibgħat dokument ta' acknowledgement lill-Parlament. Jiena nixtieq nkun naf min qed jagħmel dan jinnegozja dan il-ftehim. Fid-WTO u il-ftehim TRIPS hemm pajjiżi eh, stati individwali biss ġew negozjati u minnu aħna ftemna li l-Istati Uniti kienu qed jinnegozjaw ma' stati individwali bħala eh, pajjiż superpotenti. Dawn l-standards ma jistawx jiġu applikati għal kull pajjiż anke jekk dawn il-pajjiżi ma kinux hemm għan negozjati ma kinux preżenti. Issa fir rigward tas-sustanza. Inti irrispondejt id-domanda tiegħi fis-smieħ dwar l-akki komuniter, inti qed li dan ser iseħ, però meta jienu analizzajt it-test kelli xi dubji. Nista' nara li huwa possibbli li tikrea internet blockages fejn l-operaturi jiġu blokkati għal raġunijiet ekonomiċi, interessi ekonomiċi. U dan jista' jkollu uh, impatt serju fuq ix-xjenza fuq ir-riċerka aħna nabżon ta' supervizjoni eh, ġenerali, sistema ta' supervizjoni ġenerali u għet insaqsi eżattament fejn jidħollak jikomunitar f'dan kollu. Fil-kas tal-proċess ta' kumpens, aħna irridu nassessjaw profit mitluf. Pero naħseb li dan mhuwiex eżattament eh, tajjeb pal politika tagħna domanda li jmiss fi rigward ta' kif ta' relazzjoni bejn il-kummerċ online u dak mhux online. Inti qed li il-kummerċ online u dak mhux online ser jiġi ittrattat. Dan jaffetwa per eżempju laptops u PDFs li eh, jiġu ntużati transkonfinalment. Nixtieq risposta għal dawn id-domandi. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur President, eżis kollegi, Komissarju naħseb li huwa dnubi li aħna qegħdin nitrattaw negozjati b'din is-segretezza kollha. Qed naraw din l-asimetrija li l-industrija Amerikana ma kellix aċċess għal bosta informazzjoni abbażi tal ta' konfidenzjalità. Meta qabel ma dak li ġara fir-rigward tal-opinjoni pubblika u l-istituzzjoni Ewropej. Din hija problema illi sibnija wkoll f'każijiet oħra tkellimna fir-rigward ta' ftejjem mal-Korea u din hija xi ħaġa li issa bidħul fis-seħħ ta' trattat ta' Lisbon Ġifiri t tispiċċa eh, il-fatt li dawn in-negozjati jsiru f'din is-segretezza. Aħna qegħdin nużaw il-ġlieda kontra l-falsifikar biex namlu eh, tip ta' ġlida oħra palli kieku kienet xi ħaġa fejn kollox huwa permess. Din hija ġlieda sakrosanta għal setta kummerċjali bħall-Unjoni Ewropea jinġej mill-belt inti tafa sew hija Venezja fejn hemmhekk regoli għal min kien jifalsifika l-prodotti, per eżempju, qed naħseb dwar il-ħtiġ ta' Murano l-sanzjonijiet kienu gravi ħafna, kienu anke jinkludu il-pina tal-mewt. Allura din hija xi ħaġa rridu nieħdu dejjem aktar serja f'ekonomija dejjem aktar globali bħal dik tagħna, ma dan ukoll qaw teddidiet seri illi dan il-ftehim qed joħloq qed iwassal għal allarm sieħa fl-opinjoni pubblika u l-Kummissjoni trid tkun konxa ta' dan. Tantu minnu dan illi din il-kwistjoni trid tkun suġġett ta' kummerċ internazzjonali iżda dejjem qed naraw li qed tonqos fil dan il-Kummissjoni minħabba libertajiet pubbliċi. Iħasbuna kwistjonijiet marbuta mal-libertà ta' informazzjoni, l-espressjoni permezz tal-internet, id-dritt tal-privatezza, eh, konsegwenzi penali u ċivili għal ISPs hemm pal linja illi wieħed mhux qed jaqbes minna, mhux qed imur lil lin minna. Jiena għalhekk nistieden il-Kummissjoni biex taġixxi b'aktar prudenza. Jien nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni biex jiżgurana biex l-aktar ma tiġix użata biex tiġilet il-kummerċ ta' mediċina li hija aċċessibbli għal prezzijiet aktar kompetittivi prezzijiet aħjar għal konsumaturi, eh, mediċini siguri, mediċini ġeneriċi illi ma jiksrux il-drittijiet tal-awtur, imma eh, għandhom l-ħtija li huma prodotti minnaħa tal-Indja u l-Brażil u jistaw forsi jagħmlu dannu l-industrija farmaceutika. Grazzi, l-Onorevoli Rinaldi, issa għal żewġ minuti u nofs l-Onorevoli Schulz. Grazie ħafna, President. Senjuri, kum de Gort, jekk inti tintaqa ma' xar rappresentanti tal-gvernijiet ġewwa xi kamra biex tara eh, tagħmel monitoraġġ ta' sistema li għanda kwistjonijiet bħal per eżempju penalitajiet, infurzar ta' liġi, kontrolli fuq il-funziri u l-internet, emmek kumbat inti mux ser tkun, ma tistax tkun sorpriz li hemm xi għajdut u li għajdu li ċittadini irridu risposta. Jena naqbel mal eh, dawk il-kollegi li kritikaw qabel din hija kwistjoni um, domanda mill komitat din hija xi ħaġa li tmur li lin mill drittijiet eh, intellettwali għall-inġiniera din hija xi ħaġa usa din għandha x'taqsam mal-kultura, għandha x'taqsam mad-dejta personali. Hija kwistjoni importanti. Artiklu 7-8 ta' ċarter tal-drittijiet fundamentali huwa xi ħaġa li jser ifakrek dan kollu ta' spiss. U nixtieq Najt li dan jaffetwa d-dinja kollha, però eh, ekonomija emerġenti u s-soċjetà ċivili, l-unjonijiet u il-parlamenti u il-pubbliku kollu miħomx involuti fin-negozjati. U però huma dawn li jagħmlu użu minn dawn is-servizzi. Aħna qed nirċivu sommarji ta' żewġ paġni ta' negozjati kollha u inti qegħdin tirrifjuta li toffrilna l-istess dokumenti li inti qed tagħti lill-Istati Membri. Jekk inti tgħidli li m'għandix bażi għal dan it-tħassib kollu għal dan l-inkwiet, allura għatini prova, tini dokumenti. Jekk inti xi darba trid li dan il-Parlament jiftiem għal ftehim eh, negozjat, inti allura trid titgħallem jitkellem. Nixtieq ngħidlek, merba fid-demokrazija dan il-parlament irid ikun parti eh, mid-dibattitu u mhux ser nippermettu li dan jibqa' jsir iktar. Grazzi ħafna il Kellem li jmissu Sir Kamal. Grazzi ħafna. Jena naħseb li komissarju tista tara xinu l-ħsieb fil-parlament fost il-gruppi u minkejja differenzi, aspetti differenti, il-kummerċ tal- falsifikar u proprjetajt intellettwali aħna l-kollet naqbu fuq ħaġa waħda, fuq it-trasparenza, din hija ċara. Aħna l-koll ħasba li fil-rigward tan-negozjati fejn ma jkunx hemm trasparenza biżejjed, aħna ma kunux eh, konxji tal-prinċipji u x'inhi il-pożizzjoni eh, fin-negozjati il-pożizzjoni tagħna fin-negozjati. U aħna qed nikreaw vekjum allura U mbagħad inkunu nafu li meta jinħoloq dan il-vacuum eh, jikun hemm ħafna idots, ħafna nies jgħidu fej differenti. Dan eh, juri x'jiġri meta ma jkunx hemm biżejjed trasparenza meta ma taqsamx informazzjoni kif suppost. Naħseb li ftit minna jifmu il-bżonn għal konfidenzjalità xi kultant. Ovvjament meta nkunu qegħdin ninnegozjaw ma rridux nuru kollox, ma rridux nuru x'qed naħsbu, però aħna li qed nitolbu huwa biss trasparenza, trasparenza li tagħmel sens għalfejn m'għandniex aċċess għal dawn id-dokumenti għal dan it-test. U jekk inti tħoss li għal-raġunijiet negozjati ma tistax tatina informazzjoni li rridu għal-inqas għajdinna ma prinċipji bażiċi tagħna fin-negozjati tagħna. Jekk pereżempju aħna ser nappoġġaw proposti per eżempju l-MP3 players u laptops jiġu konfiskati fuq il-frontieri, ser ikun hemm sanzjonijiet kriminali, x'inhi l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fir rigward ta' dan kollu? Naħseb li aħna għandna nkunu nafu naħseb li kulħadd jaħseb dan il-Parlament li rridu ninaqdu f'kompromess minkejja differenzi tagħna hawnhekk u għandna naqblu fuq test komuni. Għal daqstant sur Kummissarju, issa fidejk biex turi it-trasparenza, xili trasparenza u turi eh, id-demokrazija li aħna l-koll neħtieġu. Grazzi. Grazzi għafna sur Kamal, issa naddi l-kelma l-Kummissarju Daguħt. Grazzi, Sur President. Jiena qed nifhem it-ħassib tiegħek dwar negozjati tal-akta. Nixtieq ngħid li aħna qed ninegozjaw dan il-ftehim biex intejbu l-protezzjoni tal-innovazzjoni li jsir ġewwa l-Ewropa floqsma kollha fejn il-drittijiet ta' eh, ta' proprjetà intellettwali jistgħu jinkisru. Aħna rridu innovazzjoni, kreattività u esklusività. Din hija waħda mill-vantaġġi Tana fis-suq u aħna rridu nasiguraw li din dan il-vantaġġ komparattiv jiġi protett fil-swieq ta' sportazzjoni tagħna. Aħna provajna eh, nibdew din nindirizzaw din il-problema fil-passat, esempio WTO, eċċetra, organizzazzjonijiet oħrajn, però dawn l-attentati ġew blokkati b'mod sistematiku minn pajjiżi oħrajn. U allura minkejja preferenza tagħna għal soluzzjoni globali aħna manna l-ebda għażla oħra ħlief li ikonna koalizzjoni ta' dawk li rridu. Ovvjament, aħna nkunu kontenti kieku iktar pajjiżi jkunu jistgħu jinaqdu. Kifet waqt ismiħ tiegħi dawn in-negozjati internazzjonali huma konfidenzjali. Din mhijiex xi ħaġa mhux normali, negozjati huma dwar li niksbu eh, ftejim u konfidenzjalità minima għal kull parti biex kulħadd iħossu komdu u fl-aħħar mill-aħħar nilħu ftejim. naħa l-oħra jiena naqbel li il-Parlament Ewropew għandu ikun informat kif suppost dwar l-andament ta' negozjati aħna qed nagħmlu dak kollu li nistgħu żewġ oqsma biex nassiguraw ninformaw il-Parlament u nikkonvinċu li l-imsieħbat lill partners tagħna biex ikollhom iktar trasparenza. Fil-rigward tal-informazzjoni tal-Parlament, aħna ipprovdejna il-linji gwida tal-negozjati u dokumenti relevanti kollha li oriġinaw minn DigiTrade Trade u aħna għamilna dan skont il-deċiżjoni qafas. U koll l-akta id-diskutiet bosta drabi fl-ħar tliet snin. Nixtieq ngħid ukoll li l-Kummissjoni organizzat żewġ konferenzi għall stakeholders dwar l-akta f'Ġunju u f'April tal-2009 kienem konferenza ħasser kunem hemm konferenza oħra konferenza oħra li se ssir fit-22 ta' Marzu ġewwa Brussell. Jiena nara li intom tridu stampa ċara ta' nafe fejn qegħdin fir-rigward ta' dawn in-negozjati. Jiena għet li servizzi tijaj biex jgħatu briefings eh, l-MEPs dwar l-aspetti kollha tan negozjati. Dawn se jkunu a dispożizzjoni tagħkom għad diskussjoni eh, qabel u wara ma jkunem kull round ta' negozjati. It-tieni punt, jiena indunajt li l-aħjar mod biex intom tkunu tista' tkunu tafu x'qed jiġri f'dawn in-negozjati huwa billi taqraw il-testa negozjati, la bozz ta' testa negozjati u dan jista' jagħtikom stampa ċara ta' fejn aħna ninsabu f'dawn in-negozjati. Kif probabbilment tafu hemm ftehim dwar il-partijiet tal-akta li t test ta' negozjati jista' jsir pubbliku biss jekk il-partijiet kollha jaqblu. Il-Kummissjoni hija favur tal-leasing ta' negozjati, ta', ta dokumenti ta' negozjati. Jekk il-partijiet l-oħrajn però jaqblu. Jiena ma naqbilx però ma l-approċċ u ma nistax nikser il-ftejm ta' konfidenzjalità li għamilna il-kredibilità tiegħi eh, hija importanti. Il-Kummissjoni ser tafas li l-imsieħba fin negozjati biex jaċċettaw it-test u kolf Jiena ser nintaqa ma partijiet oħrajn mill-aktar bħal pereżempju l-Istati Uniti dal-waqt. U għaf l-interess ta' kulħadd li ikonna idea ċara ta' x'qed jiġri f'dawn in-negozjati u wkoll u importanti ħafna biex inkunu nafu x'mhux qed jiġri. Fir-rigward ta' tħassib tagħkom dwar is-sustenza nixtieq isemmi l-prinċipju ewlenin eh, tal-Kummissjoni biex tagħmel dawn in-negozjati. L-ewwel nett lan huwa li tindirizza ksur fuq uh, skala kbira ta' id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali li għandhom ċertu impatt. Din mhux se twassal għal limitazzjoni ta' libertajiet ċivili. It-tieni punt. L-akta hija dwar infurzar ta' drittijiet eh, ta' proprjetà intellettwali u din mhux se tinkludi dispożizzjonijiet li jimmodifikaw uh, liġi ta', proprjetà sostantiva. Però din tagħti regoli minimi ta' kif id-drittijiet jistgħu jiġu importati. Per eżempju, l-European Fashion Designer meta dan ra li kien hemm ksur ta' drittijiet tiegħu barra mill-Ewropa issa ser nissiguraw li drittijiet tiegħu jiġu mħarsa anka barra mill-Ewropa. Ukoll l-akta għandha u ser tibqa' konformi mal-aki komuniter u koll il-livell tal-IPR u tal-infurtar. Il-Telecom Framework u il-leġizlazzjoni applikabli fuq il-privatezza ta' protezzjoni tad-data. Mhux ser jkun hemm armonizzazzjoni jew tibdiliet fil-rigward tal leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li ssir b'mod mhux ċar. Iġifieri l-akta mhux ser jkollha impatt fuq iċ-ċadini Ewropej għaliex mhux se tikrea obbligi ġodda għall-Unjoni Ewropea u l-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni iżda ser iżid il-protezzjoni eh, fis-swieq barra minn xtutna ser ikun hemm l-introduzzjoni wkoll ta' ta' tliet regoli. Il-ġlieda kontra il-copyright infringements u il-piraterija fuq l-internet. Ser inkun ċar din ir-regola dawn ir-regoli ta' graduated response systems miħomx eh, kompalsi ġewwa l-Ewropa. Pajjiżi differenti fl-Unjoni Ewropea għandhom approċċi differenti u aħna rridu nsommu din il-flessibilità u fl-istess ħin inżommu drittijiet fundamentali u nirrispettaw libertajiet ġivili. L-Unjoni Ewropea mhux ser tappoġġa li l-akta tikrea obbligu mm, u tiddiskonettja ċertu nies mill-internet minħabba ta' downloads illegali l-aktar mhux ser ikollha lanqas aċċess għal mediċina ġenerika u għalkemm kien hemm kontroversja fuq din il-kwistjoni kollha, Kif diġa qed waqt ismiħtijaj, tiegħi, dan il-problema se tiġi interessata fil-leġiżlazzjoni tagħna tal-dwana. Intom ukoll semmejtu dwar l-istjar tal-impatt tal-ekta. Il-Kommissjoni mus ser tmur l-in mill-aki tal-Unjoni Ewropea, aħna nibbażaw is-servizz tagħna fuq l-istudji li saru għad-direttiva tal-2004 fuq l-infurzar tal-proprjetà intellettwali u kol fil-proposta tal-2005 għal ehm, infurzar tal-kriminalità eh, fuq l-IPR. U kol skont l-istudju tal-OECD fuq eh, il-piraterija u il- dan l-istudju jivvaluta uh, eh, falsifikar għal 250 biljun euro li huwa iktar mill-GDP individwali ta' 150 pajjiż. Dan ukoll jiġbor fih analiżi uh, wiesa dwar il-pirateriji, piraterija ta' prodotti digitali. Jiena ser niddefendi dan kollu kemm nista. Il-appoġġ tagħkom ser jgħinni biex nibqa' dej b'dan il-xogħol ferm importanti. Grazzi. Oh, Grazzi ħafna, De Gucht. Naddu issa għal-kellima fissem il-gruppi, ħanibdew mena bis senjura Sajfi għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Kommissarju, miċħul fis seħ ta' Trattat ta' Lisbona, aħna għanna setat ġodda li aħna nixtiequ minn issa stess illi jiġu mħarsa. Aħna Eh, smajnik u nirtolbu li id-daħal proċedura ta' konsultazzjoni kontinwa u trasparenta fuq l-akta fuqat li naraw li l-Parlament Ewropew u s-ċittadini li huma rappreżentati bis-saħħa tiegħu jkunu regolarment u jiġu informati b'mod sħiħ fejn waslu negozjati fil-waqt li nħallsu l-klawżoli tal-konfidenzjalità kif għadha kif semmejtint li huma marbuta mal-ftehim. Aħna nixtiequ li llum sabiex niġu msieħba bisieħ fil-proċess leġislattiv li jkollna ċess għat-testi u s-sirit tal negozjati Barra minn hekk il-grupp tiegħi u jenu kol nħedġuk sabiex tkompla dej fin-negozjati sabiex tikseb trattat plurilaterali li tejjeb l-standards ta' applikazzjoni u l-ħarsin ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali illi l-ekonomija emerġenti bħaċ-Ċina wkoll jistgħu jisibu magħhom maż żmien il-falsifikazzjoni huwa aġġel hija attività illegali hija fattur ta' kompetizzjoni li tsir eh, skont ir-regoli illi barra li hija eh, ta' periklu għas-soċjetà u għall-ekonomija anke ma wkoll hija taħsara għal kreattività dawk il-persuni li jkunu ħadmu bleda dal snin sħaħ taqta' qalb Eh, l-oħrajn li komplu bl-innovazzjoni u fix-xogħol tal-kreattività aħna nafu li hawnhekk ijet il-qofol tal-kompetittività tal-Unjoni Ewropea. fl ħarnet jiena naħseb li bl-iżvilupp tal-ambjent digitali tagħna aħna ma nistgħux niġdu li l-falsifikazzjoni saret immaterjali. Jiena persważa illi l-attur involuti fil-qasam tal-internet jidu natu għam rridu jarfaw responsabiltajiet tagħhom minn ma nikompromettu drittijiet fundamentali u libertajiet ċivili. Flimkien jidu nsibu dan il-bilanċ bejn dritt u dmir. Grazzi. Kessunem sajfi għassun. Grazzi ħafna l-Sinjura Sajfi sur David Martin għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President, grazzi Kummissarju għal kontribut. Inti lejt mim il-kontribut tiegħek li smajt tħassib tagħna u qed twieġeb għalih ritnajt ngħid sa ċertu punt għax minix konvint li inti fimti tħassib tagħna kollu fuq in-negozjati tal-aktu huwa minnu illi hemm ċertu waqsma komuni bejnietna minħabba li dawk li għandhom l-IPR, ġitijiet tal-IPR jeħtieġu ġustizzja u li gruppi tal-falsifikazzjoni xi drabi huma ta' teddida saħħa tal-bniedem allura bħalek maħniex kontra l-kooperazzjoni internazzjonali biex nindirizzaw il-piraterija u l-falsifikazzjoni biex nitrattaw abużi oħrajn li siru fuq l-IPRs, imma aħna qed nintennu din il-ħaġa li inti tkun ibbażata fuq l-aki komunità li tiġa jeżisti. Jekk qed iżgurana mija fil-mija naċċettawha qed tgħidilna mhix ħadd tagħmilha dimitti qatt tista' tagħmilha mill-bieb. Imma jekk qed tgħid mhux ħaniċċaqlu mill-aki komunitar, allura ħaniħu kentek fuqha din il-ħaġa Inti qed tgħid mhix ħadd tikkriminalizza individwi jekk iniżlu informazzjoni legalment minn fuq l-internet. Imma mbagħad jiġri jekk ikun hemm nies li qed joħorġu mill-Unjoni Ewropea ma rridux aktar li tinkrimina eh, persuni li jużaw informazzjoni imnizla biksur ta' drittijiet tal-awtur imma l-użu personali. Hemm ħafna segretet hawnhekk u ma nafux kif in is-sitwazzjoni kif qalu oħrajn. Nilqgħu il-fatt li inti urejt l-impenn tiegħek illi ħatafa sinna ħadd oħra biex joħorġu l-informazzjoni. Irrid ngħid illi ħar xar il-lejla illi mhux ser ikun hemm appoġġ minn din il-kamra jekk inti l-abbozz tat-test li qed taħdem fuq u mhux ħaturjulna. Kuntent bil-komment li għattinti fuq il-medicina ġenerika u anke fuq il-fatt li nittamaw li daqt ikun hemm revizjoni tar-regolament ta' dwana. Sa Sofia Enzveld. Grazzi ħafna, Komissarju, kollegi. Fitħejja għal din id-diskussjoni fuq id-drittijiet tal-awtur l-IPR su kif aħna nistgħu nħarsu l-isforzi kreattivi u innovattivi taċ-ċittadini tagħna. Moħi marlura għal ser li kien hemm minn trak eh, li kien mimli kodba tal-Harry Potter u dan sar ftit jim qabel ma ħareġ uffiċjalment dan il-ktieb. Illum hemm xalfej qod jisraq trakkijiet jista' jaqbad u jniżel eh, dal-klip minn fuq l-internet u jaddih minn frontiera għall-oħra. Inti għat il-negozjaturi kellhom jiffirmaw ftehim li mhux ħarġu l-informazzjoni. Dik mhix korretta għax komissjoni ta' qabel iffirmat dan il ftejm u għallur inti marbut biha wkoll. Nixtieq inkun nkunna fallura li ma ħaġija veritira. U jekk m'hemmx klawzola biex l-informazzjoni ma taħroġ, ifisser li d-dokumenti sew joħorġu kollha. Jekk minn ħal oħra hemm klawżola bħal nisimgħu mill-kummissarju x'ser jagħmel biex iżgura trasparenza siħa u informazzjoni siħa li tingħata lill pubbliku mhux biss din il-Kamra għax aċċess ristret tal-membri tal-Parlament taħt il-kondizjoni tal ta' biss mhux biżejt iċ-ċittadini Ewropej għandhom id-dritt li jkunu jafu fuq deċiżjonijiet li jaffettwaw id-drittijiet fuq libertajiet tagħhom. Dawn il-ftejmit fuq l-informazzjoni ma taħroġ, din għandha tkun ħaġa tal-modi. L-Unjoni Ewropea għandha tinsisti li l-istandards ta' trasparenza tal-Unjoni Ewropea japplikaw. Kummissarju, il-leġittimità demokratika ta' dawn it-taħdidiet huma dajfa kien hemm ebda diskussjoni biex niġu stabiliti l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea l-mandat marċiva ebda approvazzjoni parlamentari ti tista' tgħid li m'hemm ebda ħtieġa legali. Imma dak mhux il-punt għax jekk 27 individwu, ministri nazzjonali, qisu illi jistgħu jieħdu l-mandat huma biex innegozjaw mod segret fuq drittijiet fundamentali u libertajiet ta' ċittadini Ewropej nista' biss nasal konklużjoni illi qed jifmu d-demokrazija b'mod fundamentali differenti minn dak kif nifhimha jien. Aħna hawnhekk qegħdin bis-serjetà ma jkunx hemm konfiski tal-laptops u il-telefons ċellularis u li ma jkunx hemm klawżoli ta' three strikes li wara tliet darbiet ikun hemm sanzjonijiet. Ma rridux li dawn l-affarijiet jidħlu fil-ftehim it-tieqa zjara tajba fin New Zealand, daqt xar id-diħel u zgura li l-iPod tijak ma jkollux materjal li jkun imniżel illegalment fuq untu sejjer emmek. Grazzi ħafna, issa. Naddu għassur Angstrom. Grazzi, l-ewwel net nixtieq ngħid il-Kummissarju tal-li kiseb dak li mexxej Ewropej kienu ilhom jiddeċidu għal jitħattu fuqu għal xiren tasħiħ, għal xiren sħaħ ta' snin. Il-pubbliku qed jinteressa ruħu f'din il-ħaġa. Però irrid ngħid iċ-ċittadini qegħdin isegwu din ħaġa huma madba għaw dawn il-proposti li jlimitaw il-libertajiet tagħhom u jinvadu l-privatezza tagħhom għax xi kumpanija jitolbu din il-ħaġa huma madba x'qed jaraw il-libertajiet ċivili tagħhom qed ibatu minħabba eh, l-interessi tal-kumpaniji madba minħabba nuqqas ta' trasparenza. L-affarijiet mhux hekk għandhom ikunu f'demokrazija għada għana għan votaw fuq rezoluzzjoni li seħri l-Komissjoni biex timxi ma trattat u dokumenti kollha tal-aktarit qiegħdu fuq il-mejda. nittam li di rezoluzzjoni ġi adottata maġġoranza kbira dritt tal-privatezza, il-movimenti l tal-informazzjoni huma il-sissin ta' soċjetà miftuħa u demokratika. Għada ħanuru li dan huwa parlament u għall-est li jaqbes għal dawn id-drittijiet dil-era informatika. Ħa nitolbu l-informazzjoni li hija kemm dritt għalina u hija dmir bħala eh, rappreżentanti tal-poplu li nirċievu u aħna nixtiequ nfakru lil kummissjoni bir-rispett kollu li dan huwa parlament mhux tapit fejn timsaħsaqajk fuqu. Kettu persben, Edward Kuzuxnik. Grazzi ħafna, is-sur Edward Kozuxnik. Grazzi ħafna, sur President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill kummissarju Karl de Gocht talli irnexxielu jagħmel pass aktar il qudiem minn dak li jagħmlu dak ta' qablu għax dak ta' qablu ma nvolvowx il-Parlament Ewropew laqas seħbuh fin-negozjati lill parlament Ewropew. Jiena li illi aħna rridu nħarsu ċertu ċifri importanti. Iżda, qed ngħid li eh, li kuntenta illi dan l ftin fuq l-IPR sa xaħi kunem hemm ħarsin aħjar. Imma huwa eh, ta' li ċina u r-Russja mhumiex imsibha f'dan il ftajim u huma l-akbar eh, pajjiżi fejn jitwettqu dawn ir-reati. Il-Kummissjoni tirrappreżenta lill istati membri fin-negozjati tal- ftehim il-negozjati mandomx waslu biex eh, aħna nesportaw il-giljotina franċiża lil pajjiżi Ewropej barra mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u nindaħlu il-privattivi ta' oħrajn. Grazzi, Sur President. Ikolli ngħid li minnaħa jiena xi ftit sorpriża minnaħa xi ftit imħasba meta nara l-Kummissjoni t tiddefendi din il-pożizzjoni. Li skont din il-pożizzjoni jista' b'mod parzjali jkun hemm xi negozjati konfidenzjali. Meta aħna ninnegozjaw leġislazzjoni dwar libertajiet fundamentali, dekreta personali fost l-oħrajn. il-Kummissjoni tgħid iva nistaw nżommu sigrita eh, informazzjoni ta' dan it-tip li titratta libertà fundamentali ta' ċittadini. Jiena qed nistaqsi illi aħna nwaffqu dawn in-negozjati u narġaw nibdewhom fil-mument fejn l-imsieħba u l-partijiet l-oħra li qegħdin innegozjaw magħhom ikunu lesti li jinnegozjaw fit-trasparenza kollha u bil-miftuħ. Dan huwa wieħed mill prinċipju fundamentali tad-demokrazija illi jkun hemm il trasparenza Mod partikolari l-aktar meta nittrattaw drittijiet u libertajiet fundamentali. id-data, l fatti kollha jridu jkunu hemmhekk u disponibbli għaċ-ċittadini kollha din hija d-demokrazija vera. Grazzi Onorevoli Svensson. Issa l-Onorevoli Stassin għal żewġ minuti. Grazie ħafna, Sur President, Sur President. Meta dossier jiġi trattat fil-malu, kullħat iwaqqaf widneħ u jberra għajneħ. Il-Parlament Ewropew irrit jiġi marraf. Kull ħaġa li sir bejn erba' ħitan tinkwitana għax iċ-ċittadin ma jkunx qed isemma loħnu, rridu nkunu nafu x'qed joħroġ minn din il-borma li qiegħda titħallat li qed tiġi mħawda eh, bejn erba' ħitan għax il-Parlament u ċ-ċittadin għandu jiġi marraf. Dak li qed eh, naraw fix-xefa għall-akta huwa inkwetanti fuq l-internet hemm affarijiet serji hemm libertajiet li qed iġu perikolati. U din ħaġa li m'għandniex naċċettawha barra minn hekk il-prinċipju tas-sussidjarità qed jiġi miksur. Il-Parlamenti Nazzjonali laqas jistgħu semgħu leħinhom fuq din il-kwestjoni. Aħna trasparenza hija importanti għalina u aħna kontra bisħieħ illi jiġu kriminati ċittadini. L-istati fil-fatt qed jaraw bla ma jistgħu jagħmlu xejn. X'inhi tagħmel din il-kummissjoni, x'inhi titfa' f'din il-borma eh, segreta u l-intrapriżi Amerikani x'inhuma jagħmlu hemmhekk hemm interessi kummerċjali qed jiġu mħarsa, l-interessi Ewropej forsi huma nqasew importanti. President, il-partit tagħna ħajaqbel ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-partit tan ovvjament huwa kontra l-falsifikazzjoni tal-mediċina, imma diskussjoni mhux fuq dan l-affarijiet qiegħda. Hemm il-fatt id-deputati ma jistgħux jagħtu l-opinjoni tagħhom fuq id-dossier għax kollox qed isir bil-moħbi. U maħniex marfa, aħna ma nistgħux eh, naraw illi ikun hemm ksur aktar serju minn dan tal-mandat parlamentari. Fil-fatt kollox qed isir fil-maluq u hemm tabella li tajlek isma' kollox fil malu Grazzi ħafna Sinjura Rojtova. President, kollegi, komissarju. Bisħubija ta' ċina fi wto kien hemm problemi kbar li ġraw wara. L-Ewropa qed tispiċċa mirduma prodotti konsifikati illi edi kollom effetti serji fuq il-kumpaniji u fuq il-ċittadini. Edi nibatu l-kumpaniji b'dawn il-prodotti falsifikati li qed jitlu. Il-miżuri fuq il-livell Ewropew mhux qed ikunu biżejjed biex niġildu kontra din dan l-falsifikazzjoni, il-kooperazzjoni titjib din il-ġlida kontra l-falsifikazzjoni, ma dan kollu dan l-approċ mhux bil-forsi l-aħjar wieħed. Hemm informazzjoni fuq artikli kontroversjali illi hemm bżonn illi tingħata lil membri parlamentari ħalli din l-informazzjoni toħroġ fil-beraħ. Dan il-ftehim huwa meħtieġ ħafna fil-Parlament Ewropew, imma jista' jkun il parlament ma jaċċettax minħabba dan in-nuqqas ta' ftehim. Li istess ftehim Swift. Jekk il-Parlament mhux ser ikun marra kif suppost fuq l-istruttura u l-limiti ta' dan il-ftehim, jista' jkun li ma jgħaddix. Ma rridx li l-akta eh, ma tgħaddix jew li ngħidu mi xejn Din id-diskussjoni mod strateġiku jisa limitati ċ-Ċina jiġu ħafna prodotti falsifikati. Intom għandkom f'moħkom li daħlu ta' fil-ftejn? Is-sur susta. L-ambizzjonijiet Ewropej biex aħna nibqgħu l-ikbar ekonomija tad-dinja huma marbuta mal-irkupru tal-kompetittività Ewropea. L-abilta illi aħna dejjem nirbħu eh, swieq ġodda. Din il-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikar għandhom ruol essenzjali. Il-ħarsin tal-privativi, tal-brands, tal privativi tal brands tal tal brands Dan mhumiex eh, strumenti mhux finanzjarji li qegħdin hemm biex kompetitività lis sistema Um eżempju konkret tal-applikazzjoni tal-ekonomija industriali tal-prinċipji tal-attività ġuridika bbażati fuq ir rispett tar regoli. Dawk ir-regoli illi dan l-aħħar ġew maksa minħabba l-spekulazzjoni industrijali. Eh, l-akta hija strument importanti biex niġġieldu fenomenu dak tal-falsifikar illi għandu tħul ta' 500 biljun dollaru fis-sena u kol rabtiet mal-kriminalità organizzata jikalpes ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem kif ukoll tas saħħa jekk aħna naħsbu dwar il-farmaceutiċi biex niġġudikaw l-akta irrid ikun f'moħħna dan il-qafas dinji. Iżda aħna ma nistgħux ma nsejħux għar rispett ta' dan trattat biex ikun hemm il-konvivenza u rispett tar regoli. Aħna ma nistawx eh, naħbu il-ħsib, il-tħassib tagħna dwar il-bażi ġuridika tat-trattat, dwar il-mandat ta' negozjat tiegħu u trasparenza tiegħu min hawnhekk qed eh, jirreprezenta 500 miljun eh, ċittadin irid ikun infurmat għalek il-negozjaturi tal-Komissjoni irridu eh, jitkelmu dwar l-istat fiex waslu eh, fiex wasal ix-xogħol u jagħtina aċċess għal karti kollha biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu evalwazzjoni tagħna. Hemm bżonn ta' spirtu kollaborattiv il-Kummissjoni u l-Parlament għaliex ekbis biss l-Unjoni Ewropea tista' tiżviluppa bl-aħjar mod il-potenzjalitajiet tagħha. Riżoluzzjoni mixxa f'din id-direzzjoni u għalhekk jekk dan isir jisħoq il vot tagħna. Grazie ħafna l sur Susta. Alexander Alvaro, zoċ minuti u nofs. Sur President, Sur Kommissarju de Gucht. Inti għandek bieċa xogħol ibsa. Li kieku ma kienieċ kwistjoni daqstan sensittiva, wieħed forsi ma kienx joħodha daqstan bis-serjetà ma affarijiet li wieħed irid joħodhom bis-serjetà bil-fors għax il-falsifikazzjoni timmina l-ekonomi imma anke s-saħħa tan-nies. Fl-2007 il-falsifikazzjoni kienet tammonta għal 158 biljun euro, akbar mill-budget tal-Unjoni Ewropea din tħeġġeġ il-kriminalità, u taqret il-negozji. Il-medicina falsifikata u koll tista' tipperikola il-ħajja tan-nies illi joħduhom minn ma jkunu jafu li qed jieħdu medicina falsa. Allura, ovvjament, huwa fl-interess tagħna li naġixxu hawnhekk. Irrid ikun ċar fl-istess waqt li l-mandat tan-negozjati għall-Unjoni Ewropea għandu jkun fil-qafas tal-laki komuniter ħalli l-akta ma tkunx ftejm ieħor eh, li jiġi negozjat u li ma jagħmel ebda sens. li qed isir f'rigward tal-Parlament Ewropew mhux aċċettabbli għax aħnidu nagħtu l-approvazzjoni allura nagħmlu sejħa biex ikun hemm trasparenza sħiħa u jiena tawna d-dokumenti kollha fosthom id-dokumenti tan-negozjati. Jiena ma nara ebda mod ieħor ta' kif għandhom jimxu l-affarijiet ħlif illi ikun hemm informazzjoni li tingħata lilna u lill-pubbliku. Mena, ħan nitratta tliet kwistjonijiet. L-ewwel net. Il-Kummissjoni tista' tiggarantixxi li eh, ma jkunx hemm eh, is-sistema ta' three strikes li tkun kontradizzjoni fid-dawl tal-direttiva ġdida ta' telekomunikazzjoni. Tini net, il-Kummissjoni tista' tiggarantixxi li ma jkunx hemm responsabilità ta' partijiet terzi tal-kontenut elettroniku għal ehm, l-ISPs. U t tillet net, il-Kommissjoni tista' tiggarantixxi li ma jkunx hemm pieni kriminali li jaqbżu l-ġurisdizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Naf illi dawn huma affarijiet li qegħdin taħt il-kompetenza tal-Istati Membri imma naf illi eh, bħala assisa ta' trattat il-Kummissjoni ħa tieħu dawn il-ħidmiet bis-serjetà. Minuta u nofs is-sur Albrecht. Għal aktar minn sena unik fil-Parlament Ewropew, aħna għamilnija ċara l-Kommissjoni, tlabnikom ċar biex iddaħlu trasparenza u regoli ċari fuq kif jimxu l-affarijiet fuq l-akta. U rridu nħarsu koll standards. U r-riżultat x'inhu xejn, anzi bil-maqlub ta' kollox ta' kull maridna qed naraw li hemm din il-koalizzjoni ta' dawk li jridu li qed jinnegozjaw mal-industrija b'mod mhux demokratiku biex ma ngħidx illegali biex eh, jipromovu ftehim eh, taħt l-umbrella tad-demokrazija illi ħajolqot liċ-ċittadini kollha tal-Ewropa. Mhux qed nisbu biżejt informazzjoni minn għandek. Imma xorta l l-informazzjoni li mill-ewwel eh, Diċembru li għadda kien hemm ċertu waqsma li qishom qed jiċċaraw ruhom minn dak li smajna minn għandek minn għand il konsil Ġifiri li ċittadini Ewropej ma ħadux sem sieħ fil-proċess permezz ta' rappresentanti tagħhom fil-Parlament Ewropew. Rridu naraw li trattat tal-Lisbona jiġi imħares 100%. Jekk ma sewx niggarantixxu din il-ħaġa, aħna f'din l-istituzzjoni ħajkollna ngħidu le għal dan il-ftejm. Jekk id-dispożizzjonijiet ta' trattat ma tistgħux timxu magħhom, allura kjoġobkom wafqu in-negozjati sakemm tkunu lesti li timxu magħhom. Suppost tkunu tistgħu taġixxu minn issa stess. Grazzi ħafna Patrick Luajrik. Grazzi ħafna. Aħna l-koll hawnhekk kontra l-falsifikazzjoni u l-piraterija. Anke eh, inti sur kommissarju inti għatilna fuq fu, eh, eh, situazzjoni li tista' wieħed jirrakkonta li tfalza li fejn imma fil-fatt qed kellimna fuq mandat li rigwarda il-mandat illi konċerna l-Istati, il-Parlament Ewropew. Trattat fil-ftejm illi jaqa dan l-akta taħtu u li jgħid li l-Parlament Ewropew għandu jiġi msieħeb. Allura ħares dan l-artiklu ta' trattat. Aħna mħasba fuq il-libertà fundamentali. Aħna rridu illi aħna qed naraw illi er- hemm ċertu eh, miżuri li ħanħalluhom fidejn l-IPS biex jieħdu ħsieb l-affarijiet li jsiru b'mod illegali. Taħt l-iskuża li nġildu kontra il-piraterija, per eżempju, il-kumpaniji ta' telefon jistgħu jqogħdu jfittxu fuq telefonati li jsiru. L-istess palma ġarra bl-Swift u fuq din il-ħaġa ħanġildu palma minna fuq l-Swift. Ma rridux niġildu kontra l-piraterija billi niksru il-ħajja privata u l-drittijiet tal-propieta intellettuali. Sur Kummissarju, poġġi dan il-ftehim minnu fih fuq il-mejda. Sanam, lo jarikur. Következő festivalu Kristjana Muscardini. Grazzi l-onorevoli Kristjana Muscardini għazoċ minutu nofs. President Kommissarju l ftejim akta huwa fundamentali biex ikun hemm armonizzazzjoni sħiħa tal-miżuri ta' difiża kummerċjali Ewropej. Dan fl-ambitu tal-kontrafazzjoni u l-piraterija, negozjati tiegħu huma dwar eh, materi dwar suġġetti delikati dwar garanziji drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-protezzjoni tad-dejta. U għalhekk għal darbohra aħna qegħdin nistaqsu għal aktar trasparenza. Il-Kommissjoni trid timpenja ruħa bisħieħ, trid tirrispetta il-livell ta' konfidenzjalità. It-testi ta' negozjati attwali jridu jingħataw lill-Parlament biex aħna nkunu nistgħu nsegwu l-ftemiet u nkunu nistgħu nagħmlu kummenti u lill parteċipanti tal-akta. Il-kommenti tal-komissarju għawnek tuna xift it-tama, ma nittama li wara il-klim jiġu l-fatti. Minn dejjem il-parlament ġilet biex jiddefendi il-konsumaturi u l-produtturi Ewropej minn prattika ta' falsifikar u miżuri li jmorru kontra il-ħarsin tal-privatezza fuq l-internet. Ostant huwa fundamentali illi il-Kummissjoni tkompli għaddejja, tkompli tkun attiva fin negozjati attwali. Tinvolvi dejjem aktar parteċipanti illi sfortunatament bħalissa huma bisnax aħna nittamaw illi numru dejjem akbar ta' pajjiżi ikunu mħeġġa pajjiżi li huma emerġenti u qegħdin jiżviluppaw biex huma jissieħbu fi negozjati u jiffirmaw il-ftejjem aħħari biex nippermettu li kun hemm adeżjoni aktar vasta. Il-pajjiżi jridu jirrispettaw l-obligi biex aħna dejjem aktar niġġieldu l-ġlieda tagħna kontra il-falsifikar u l-piraterija għaliex din il-prattika taqta toqtol bosta setturi u għalhekk huwa meħtieġ li aħna nigarantixxu llum il-konsumaturi li huma esposti għal eh, danni li għamlu ħsara anke lis-saħħa tagħhom li aħna nagħtuhom regoli ċari għaliex kummissarju jekk ma jkunx hemm regoli ċari u applikati anke għall-internet, l-internet minn opportunità jisir boomerang. U għalhekk il-koll irdu nimpenjaw ruħna biex dan ma jsirx. Għaliex din mhix kwistjoni biss ta' privatezza individwali imma hija kwistjoni ta' sikurezza tal-pajjiżi tagħna, grazzi. Grazzi onorevoli Muscardini, issa għal minuta u nofs l-onorevoli Buskort. Grazzi, Sur President. Ftejim bejn erba' ħitan eh, mhux xi ħaġa li jixtiequ ċittadini Ewropej. L-Unjoni Ewropea bħalissa qed tinnegozja dwar ftejim kummerċjali tassew importanti l-akta. Għal darba ħredin namlu bejn erba' ħitan. Fl-ebda waqt fil-Parlamenti Nazzjonali u laqas il-Parlament Ewropew ma jridx kontroll demokratiku eh, fuq il-kamp ta' applikazzjoni u l-kontenut ta' negozjati. Le, il-partijiet eh, ta' negozjati eh, waslu għal ftejjim ta' klawzola ta' konfidenzjalità. Hawnhekk din id-darba maħniex niġġieldu il-terrorizmu, imma hemm interessi kummerċjali, tifuni x'ħażin. il proprietà intellettwali hija part importanti eh, f'dan l-aspett. Iżda nuqqas ta' ċertezza li qed tinħoloq minħabba din is-segretezza ta' dokumenti ta' negozjati eh, iwassal għal bosta jdut. U għalhekk jiena nixtieq nistaqsi eh, kif taħdem il-komunikazzjoni bejn il-Kummissarju għal-Kummerċ u l-Kummissarju għad-drittijiet fundamentali, libertajiet pubbliċi. Il-Kummissarju Degucht jikkomunika mal-Kummissarju Reding? Kien hemm dialogu miftuħ għaliex ċittadin Ewropew irid dan it-tip ta' ftuħ. Wasal iż-żmien għal daqstant biex noħolqu dan it-tip ta' ftuħ biex il-Parlament ikun jista' jaċċetta dan il fejjim Grazzi, onorevoli Voskurt, issa l-onorevoli Lichtenberger għal minuta u nofs. Grazzi tassew. Komissarju it-trasparenza kienet waħda mill-kelmiet illi intużaw fi smieħ għal kummissarji li kien hemm dan l-aħħar. Inti għal darbohra qed li kollox huwa miftuħ, kollox huwa trasparenti. Iżda, ikolli ngħid illi din hija definizzjoni ta' trasparenza li ma naqbilx magħha. U din ovvjament tapplika għal bosta membri hawnhekk preżenti fil-Kamra lejla it-trasparenza hija aktar eh, minn naqbdu natu biċċi ta' informazzjoni mbagħad ngħidu li aħna ma nistgħux naqsmu l-bqija ta' informazzjoni għax il-kol ftemna li kollox ser jibqa' konfidenzjali. Aħna hawnhekk nisabu fera ġdida. Aħna mhux Eh, ser nibqaw misjien mamda eh, b'dawn il-ftemiet internazzjonali ta' kummerċ. Għaliex dan jista' jinfluenza il-leġislazzjoni Ewropea. Taħt it-Trattat ta' Lisbona dan madux possibbli. U għalhekk jekk noqogħdu nimxu mal-merħla mm, dan mhux ser wassal għal xejn. U lanqas mhux ser jaħdem il-fatt jekk noqogħdu naħbu d-dokumenti mill-Parlament Ewropew. Il-kredibilità hawnhekk hija dik li l-aktar importana minna. Maħniex se nirfu kredibilità jekk kollox isir bejn erba'ħitan. Jekk nippruvaw nikkalmaw lin-nies billi ngħidulhom u le wara kollox din mhix ħaġa gravi. Le, kummissarju, dan mhux mod kif iridu naġixxu. Grazzi, onorevoli Lechtenberger. Issa l-onorevoli Traut minn għal-minuta u nofs. Grazzi. Idu najdu kif inni il-mod ta' kif qed jitwet un negozjati fuq l-ftejn kummerċjali ta' kontra l-falsifikazzjoni mhux aċċettabbli għall-Parlament Ewropew. Bħala kolleġlaturi ġodda fuq din it-tema, it-Trattat tal Lisbona jiggarantixxi lna issa dritt li tanna informazzjoni sħiħa u tingħatalna fl-istess waqt ma' l-informazzjoni tingħata lill-Kunsill, id-dokumenti il ħarġu sissa rajna li fuq eh, l-istruttura din il-ħaġa ma ġietx imħarsa. U eh, xnajdu sa fuq il-kontenut. Jekk ikun hemm aċċettazzjoni minn dawk li eh, joffru sistemi tal-internet u jgħodu jinfiltraw l-informazzjoni kollha li, li kollhom taħtom, ifisser illi ħajkollhom responsabilità ma kellhomx qabel. Jiena naħseb din hija ħaġa perikoluża x'din tipperikola l ki komunitar mhux biss eh, tal mir conduit tal ta' dawn is-servizzi. U dan ifakkarna l-istess diskussjoni li kellna fuq eh, il-trasfer il-pakket tal telekomunikazzjoni. Dan ifakarni fil-ftejn Swift, meta ma ċettajniex, ma nebda problema nerġaw namlu l-istess ħaġa. Jiena kontent biex xogħol tal-koordinatur tagħna Kadela rif u n-negozjaturi kollha mill-kumitat sabiex il-messaġġ li nibatu għada ikun simboliku minħat tal-Parlament Ewropew x'ħajkun wieħed unanimu. catch the eye system Grazzi, issa serna du għal proċedura catch di għaj. Għanna talba wahda, allura għal minuta l-onorevoli Papa Stankus. Grazzi ħafna. Falsifikazzjoni mhux biss hija taħsara l-intrapriżi Ewropej, ma din timplika wkoll perikli għas-saħħa tal-bniedem Nistgħu nwiġbu għal din il-ħaġa billi nsaħħu drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq il-livell dini. Hemm bżonn illi ikun hemm aktar sħab kummerċali li jitlu fi ftemiet multilaterali u bilaterali. Hemm bżonn illi l-ftemiet iħarsu bisħiħ l-laki komuniter. Iħarsu libertajiet fundamentali u l-ħajja privata bżonn niggarantixxu l-flus ta' informazzjoni u ma rridux li dan iwassal għal piżijiet amministrativi akbar. Bżonn il-Parlament Ewropew ikollu informazzjoni sħiħa fideh fl-istadji kollha tan-negozjati. Fil-waqt li ovvjament inħarsu l-konfidenzjalità li xi drabi eh, tittapplika bil-fors. Kusur.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 l-ispejjeż tal-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u dan taddihom għal aktar profitti għal negozji l-kbar. U jekk huwa meħtieġ hija lesta li titfa' taħt it-tapit ir-regoli kollha ta' trasparenza ta' skrutinju u ta' kontroll demokratiku. Biex jgħat tikseb dan il-għan jekk u meħtek ser ikun meħtieġ hija lesta li tillimita aċċess għal mediċini siguri dan jinkludi l-mediċini ġeneriċi hija lesta li titfa' taħt it tabit il-privatezza u tinvadi il-libertajiet personali. F'dak li għandu xieqsam l-aċċess għassu l-interessi ekonomiċi qegħdin eh, jieħdu il-preċedenza u jidru illi dawn huma inkompatibbli ma' difiża tal-rieda għal benefiċċju tal-ċittadini. Dinja xi ħaġa ċara. Grazzi, issa il-Kummissarju de Gucht. Sur President, ikolli ngħid illi meta smajt l-interventi wara li jintkellimt Jiena ħsibt illi bosta minnkom ma tantx kienu qegħdin jissimmaw eżattament dak li kont qed ngħid għaliex jiena għamilta biċċar illi aħna kont se nirrispettaw l-akki komunitè. Eh, aħna jien kont se nipprova niżgura il-partijiet l-oħra tal-ftehim jaċċettaw illi tinata l-informazzjoni, il-test li ġi negozjat, jina milta ċara u kol, illi dan kien se japplika għal ksur kommerċjali ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali. U nista' nkompli għaddej dwar dan. Għal darba ħra musta noqgħod inwieġeb dan il-mistoqsijiet li għamiltuli. Għaliex jiena onestament inħoss illi diġà weġibtom fl-ewwel intervent tiegħi. David Martin għamel il-mistoqsija xidri xidri jek xaħat jitlaq mux bis mill-Unjoni Ewropea imma eh, pajis li jinsab fil-ftejjem akta. Din hija mistoqsija interessanti għaliex jiddependi ovvjament fejn sejjeru. Jekk huwa sejjer ġewwa pajjiż illi mhux mimsieħeb fil-ftehim eh, tal-akta dan jiddependi dwar id-dwana u l-pulizija ta' dak il-pajjiż li huwa konċernat dinja xaġar ma nix kontrol fuqa. Dwar dak li għanna kontrol fuqu, għanna se nizguraw il-dan ma jiġrix. Iżda ovvjament aħna ma nistgħux nitkellmu fi semħat ieħor. Jiena ma tantx naqbel ma' raġunament ta' Sofie Intveld dwar il-parlament, il-kontroll tal-parlament u l-approvazzjoni tal-parlament. Jien permettu li ngħid li naħseb dan huwa l-każ ta' Trattat tal Lisbona, iġifiri l-Kunsill qed jagħti mandat il-Kummissjoni u l-Kummissjoni qiegħda tinnegozja. Il-Kunsil ħa deċiżjoni dwar il-mandat. Ħa din id-deċiżjoni wara eh, li segwew ir-regoli ta' proċeduri tagħhom. Issa jekk il-Kunsilli tal-Ministri għandhom bżonn eh, l-approvazzjoni mill parlament Nazzjonali din mhix kwistjoni ta' liġi Ewropea, hija kwistjoni ta' liġi nazzjonali din tvarja minn pajjiż għal ieħor. Naf li fil-pajjiż tiegħek pereżempju għal din it-tip ta' pozizjoni hemm bżonn tal-approvazzjoni minnaħa tal-Parlament minn qabel. Iżda hemm pajjiżi li dan mhux il-każ u għalhekk aħna ma rridux niġġudikaw il-mod kif il-Kunsill qed jieħu d-deċiżjoni. Sakemm ovvjament il-Kunsill jibqa' jirrispetta it-trattat u r-regoli tiegħu ta' proċedura. Naħseb li dik hija affarijiet tagħhom u mhux tagħna. Inti kont jisek t-proteġini li inti għandek il-kontroll fuq l-iPod tiegħi jien mandiċ iPod għal-issa, allura m'għandix problemi. Jien mux ser immur New Zealand lanqas, għalix eh, dinja xiftet il-bot, dan il-pajis huwa xiftet il-bot u hemmhekk għandek bżonn ta' uffiċjali li għandhom il-ħin biżejjed li jmorru hemmhekk. ċina kif taf, Sinjura Rojtova? miex imsiħba fin-negozjati attwali. Din hija problema serja għaliex kif inti e, l-ewwel sors ta' falsifikar e, jiġi miċ-Ċina. Għanna bosta negozjati magħhom, iddiskutejna wkoll fuq livell ekonomiku għoli, aħna dejjem nagħmlu enfasi fuq id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali li hija fost l-iktar problemi għaw l-enin mux bis fil-kummerċ e, fuq l-internet imma anke f'attivitajiet oħra. Kif tiġi konkluża akta se tkun miftuħa biex il-pajjiżi kollha jiffirmawha. Jiena nittama li ċ-Ċina eh, tasal konklużjoni li għall-industrija tagħhom stess ikun eh, ta' benefiċċju illi eh, jekk jiet iffirma dan il-ftehim nistaw naraw ġara fil-passat u mandom issa aktar interess f'dak li għandu xaqsam drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Jiena ma naqbilx fuq l-interpretazzjoni tal Signora Glockman u l-Onorevoli Derrick dwar artiklu 218. Dak li qed jgħid artikolu 218 huwa li l-Parlament irid jiġi infurmat dwar il-passi kollha li jkun hemm fil-proċedura. Intom informati. U dak li namlu aħna fl-informazzjoni tagħna imur lil minn dak illi jissemma f'artikolu 218. M'għandi l-ebda problemi b'dan. Jiena milta ċara fis-qarija introduttorja tiegħi illi jinser niżisti li partijiet oħra jaqblu li huma jkunu f'pożizzjoni illi jagħtu l abbozza attwali tat-test. Iżda mhix ħaġa ġusta illi aħna ma nkunux qed nirrispettaw artikolu 218. Apparti minn hekk, nixtieq ngħidilkom. Nixtieq ngħid lis-Sinjura Sophie Enfeld. Aħna batnilek għannes 16 mal l-istqarrijiet li ġew miftema dwar il-konfidenzjalità tad dokumenti dan intbat lilek mill-Sur O'Sullivan, direttur eh, ġenerali, fit-23 ta' jannar 2009. Ovvjament dan kif fil-mandat preċedenti, ma għadu l-istess persuna. Eh, Sofin Velt, inti għadek għawnek u għalek irċevejtu. Ma nistax nifhem għalli staqsejt nidwar dan. L-aħar ħaġa. Irrit namela ċara u tonda illi dak li kontet nejt dak Illi qed fismieħ irrid jittieħed bis-serjetà. Jiena ser nagħmel ħilti kollha biex ikolli ftemiet tal-partijiet kontratwali u jiena nkun nista' ninformakom biss dwar dan. Jekk dan ma jkunx il-każ, jiena ma nistax naqsam magħkom eh, l-abbozzi tal-ftemiet għaliex dan jikser il-ftemiet ta' konfidenzjalità u jekk niksru dawn il-ftemiet ikollu effetti illi mhumiex limitati biss, mhux marbuta biss ma' negozjati tal-akta. Imma jiġu mxerda wkoll fost ftemijiet l-oħra illi huma involuti dawn il-pajjiżi fihom. Dan jagħmel in-negozjati tassew diffiċli u jista' wkoll jagħmilhom impossibbli ma jinser nagħmel l-almutija biex nagħtikom l-informazzjoni, grazzi. Grazzi, sur kummissarju. Nixtieq ngħidilkom Il-ħames mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni ġew prezentati u din informazzjoni nala diskussjoni u ser nifutaw għada f'nofsinhar. Eżis kollegi, ser għaddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Iġifiri, mistoqsija orali oħra, l-Kommissjoni dwar ir-regolament li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati. għanna sitt awturi